l adottata tal komissjoni dwar il-pakket taxxa fuq il-kumpaniji. I invite first Commissioner Moscovici to take Mela ħanitlob lil kummissarju Moscovici sabiex eh, kun jista' jiftaħ id-dibattitu. Commissioner. Merci, euh, Madame euh, la Présidente. Grazie ħafna, Signora Chair, Signori Deputati. Jena ħadda l-impen u dimkom ftit tal-xurilu li natikom it-tweġibiet eh, kemm se jkun mod rapidu għal dawn l-sfidi tal-evażjoni fiskali u l-frodi. Il-pakett li adottajna l-ġimgħa li għaddiet eh, jimmaterjalizza din il-weda u għanna unek il tweġbet tijaj u nikkonferma anka fid-dawle tal-pakket ta' marzu ta' ġunju nistaw nieħdu azzjoni koraġuża u navanzaw. Jiena nixtieq nibda billi nfaħħar l-irwol ta' din l-istituzzjoni għax l-Assembleja tagħkom appoġġatna lilna kommissjoni dan kien tant importanti biex ikonna taxxa aktar trasparenti, aktar ġusta u aktar effiċenti bħala kontenut imma anka għal dik li hija l-impatt politiku tagħha. Dan is-suġġett ma setax u ma jistax jimxi l-qudiem mingħajr l-impen tagħkom. Kif tafu Huwa importanti li ikonna l mizuri konkreti adottati kemm jista' jkun malajr biex niġildu kemm jista' jkun malajr l-abbuż fiskali u li nsaħħu trasparenza fiskali dak u ankomuni tagħna tnejn. Il-miżuri li għedin eh, nikkonsidraw qegħdin fir-rapport ġew preżentati sena li għaddiet mill ekonu Tax u minajr ma ħat kien sorpriz il dak li għanna fil-pakket Kif tistaw taraw intom, dak jirrifletti il- Rekomandazzjoni tal-Parlament u jina kontent ħafna li jatawnek illum d-dimkom u nista' nitkellem hekk. Issa ħanaddu l pakket fih innifsu. Il-rida tagħna ta' riforma, il-punt ta' tlu u wieħed sempliċi ma fl-istess ħabba li l-affarijiet huma tant xokkanti ħafna imprizi lum il-ġurnata ma jħallsux kemm supposti ħalsu bħala taxxa. Hemm il-laqas ħalas xejn. Ja sitwazzjoni li għal ħafna ċittadini tagħna eh, hija sitwazzjoni ma stawx iċċettaw aktar. Issa, din l-istrateġija ta' daw il-kumpaniji strateġija bbażata fuq li ma jħallsux taxxa laqas fil-livell internazzjonali. Għalhekk irid ikollna għal din il-problema tant komplessa. Il-pakket prezentat eh, kom jibbasa fuq erba pilastri. L-ewwel li jkollna ehm, azzjoni mhux biss teoretika imma anka u waħda effettiva u konkreta. Il- kumpani rridu jħallsu taxxa fejn joħolqu il-profitti. Rata titkun waħda tajba u ġusta, rridi kollok artikolazzjoni fina bejn il-dimensjoni Ewropeja u dik esterna. Mela, ħan nitkellem fit-tul ftit dwar dawn. Mela l-inizjattivi li prezentajna l-ġimgħa li għaddiet dawk se jgarantixxu din il-taxxa effettiva tal-imprizi xi fisser dan illi hemm rabta mill-viċin bejn kemm inti tħallas u anka il-post fejn inti ħloqt il-profit. Aħna ħanna direttiva u rekomendazzjoni dwar dan żewġ instrumenti bl-appoġġ tagħkom se jkollna direttiva kontra l-evasjoni fiskali mhux ħanidħol fid-dettall għal dak li fih bħala kontenut dan l-instrument x'nixtiequ nixtiequ illi ma jkollokx trasferiment tal-profitti sub companies oħrajn li jinsabu f'pajjiżi oħrajn u ma nixtiequx illi ikollok min jevita ċertu regoli fl-interess tiegħu permezz ta' instrumenti permezz ta' dak li huma sejħa hybrid entities. Apparti minn hekk il-prattiki ta' ċertu imprizi li jibatu il-profitti tagħhom x'imkien ieħor biex jevitaw li ħassu taxxa dawn il-miżuri kif tafu huma marbutin mal rekomandazzjoni tal-ekonu tat-tax aħna qegħdin jisna <laughs> nibnu fuq ix-xogħol tagħkom permezz dak li tirres u issa. Aħna nixtiequ nevitaw illi kolna abuż kif tafu hemm imprizi illi kollom ċertu strutturi artifiċjali biex huma jkunu rata ta' taxxa l-aktar waħda avvantaġġata permezz ta' ftejmiet ma' pajjiżi terzi jew stati membri oħrajn. Aħna qegħdin noħolqu rakkomandazzjoni tagħna dwar dan. Dawn il-prassi jridu jifqu. Aħna insejħulhom tax treaty shopping dawn. Dak huwa l-ewwel pilastru, ħana d wieħed. Huwa importanti fil-fema tiegħi ħafna din il-ġlida li jiena ħanwettaq matul mandat tiegħi trasparenza fiskali. Fil-qalba tal-azzjoni tagħna direttiva oħra dwar il-reporting, il-country per country reporting. Aħna nixtiequ hawnhekk nagħmlu rivoluzzjoni għal dik li hija trasparenza fiskali fih dan l-Unjoni Ewropea b'mod konkret nixtieq ngħid li l-miżuri li nippreżenta hawnhekk se jippermettu l-iskambju ta' informazzjoni importanti rigward ċertu imprizi u amministrazzjoni fiskali tal-Istati membri. Ħankun preċiż dwar xi nitkellem il-proposta ta' direttiva twaqqaf ir-rekomendazzjoni tal-OECD f'dak li għandu x'jaqsam mal-country per country reporting tafu riski xinumma, l-amministrazzjonijiet se jkunu jistaw jikontrollaw aħjar dawn it-trasferimenti. Xet niproponu l-lum, ħna niproponu trasposizjoni eh, tal-standards li huma rakkomandati mill-OECD. Dak huwa l-ewwel pass. Naf li ħafna minnkom tixtiequ li eh, nagħmlu aktar għal trasparenza illi nippubblikaw dawn il-country per country uh, reporting il-reports li dawn ikunu pubbliċi. Imma kif nafu l-koll dinja xewqa tiegħi wet bosta drabi anka hawnhekk u li lin minn hawnhekk u jiena eh, noqgħod attent li ma nitkellemx hawnhekk b'mod u x'imkien ieħor eh, differenti. ma nistawx nħallu barra ċertu parametri, aħna nixtiequ proposta, aħna u proposta aktar tard dwar dan fil-ħarifa. X'inhija il-problema? Servizzi tagħna qegħdin jgħidulna x'inhi l-aħjar approach għamilna konsultazzjoni pal sana l-studju tal-impatt. Memx taħsbu kontradizzjoni bejn dan l-approach li jintom tixtiequ. U manka jiena u minn qed jitkellem dwar dan u anke l-kompetittività tal-imprizi u l-investiment tagħhom. Jekk iva hemm kontradizzjoni aħjar nistennew, jekk le, ngħaddu minnu fih pass li miss. Se naraw jgħidilna l-istudju tal-impatt intom tafu x'nixtieq jiena rida tiegħi naf li huwa importanti li eh, nieħdu azzjoni ma rridu nkunu prattiċi, mhux nimxu biss eh, bl-ideoloġija. Il-kompetittività u trasparenza huma marbutin flimkien It-tielet pilastru nixtiequ li jkollna il kompetizzjoni fiskali sana u bilanċata fis-suq intern. Hawnhekk qed nitkellem dwar il-kompetizzjoni bejn l-atturi ekonomiċi bħal l-imprizi u l-istati membri. Ejja nħarsu l-ewwel net dwar lejn dak li qed jiġri fil-livell tal-imprizi lum il-ġurnata għandek zbilanċ kbir bejn l-SMEs u l-imprizi multinazzjonali. Illa li xejn ngħidu l-affarijiet kif huma meta nitkellem dwar ċertu imprizi qed nitkellem dwar il-kumpaniji eh, kbar ħafna multinazzjonali illi jagħmlu planning aggressiv ħafna ta' kif ħajħallsu t-taxxa. Huma għandhom flimkien mal-rizorsi legali li għandhom, tom il-rizorsi interni biex jagħmlu dan il-pjanar. Għalhekk huma l-SMEs eh, li joħolqu tant produttività fil-livell Ewropew li huma żvantaġġati. Hemm biex ngħid mod ieħor distorsjoni kbira li qed tiżvantaġġa lil dawk l-imprizi jiżżar. U l-multinazzjonali mhux taħallsu kemm suppost. Nitkellmu dwar 30 fil-mija eh, li semi saħalsu bejwet ieħor 30% aktar minn dawk multinazzjonali. Eh, piż kbir dan il-miżuri li proposti minna eh, ħajkunu din jimmiraw dawn l-ippjanar fiskali aggressivi. Il-pakket jippermetti wkoll li jistabilixxi kompetizzjoni fiskali li tkun bilanċata u ġusta u ndaqs u in inħarsu il-bażi fiskali tal- l-istati membri. Dan għandu xaqsam mal befs kif tafu tal-OECD, hemm stati membri diġa adottaw eh, dan, imma oħrajn sissa noqot attent għal dak li jednajt. Sissa għadhom m'għamlux dan. U dan qed iwassal għal situazzjoni inġusta għandek ċertu miżuri kontra l-abbuż ta' stati membri illi sfortunatament <laughs> qed jiġu svantaġġati minħabba nuqqas ta' regoli postijiet oħrajn. Għalek dan il-pakket jippermetti li kollok trattament indaqs bejn l-istati membri fil-livell Ewropew. Ja neċessità din u fl-aħħar net raba pilastru ħan niżviluppaw strateġija esterna tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam l-inizjattivi tagħna biex jagħtu tweġiba eh, globali għal problema globali Għanajdu l-affarijiet kif huma għandna bżonn approach komuni fil-livell Ewropew għal dak li huwa dimensjoni esterna, apparti dimensjoni interna, ġifir inizjattivi meħuda mill-Istati Membri. L-istrateġija tagħna ħatkun qed tattakka il-riskju tal eh, erozjoni erosion fiskali minn barra flimkien mal imsieħba internazzjonali tagħna, jiena naħseb mod partikolari l-pajjiżi terzi li ma tantx jikkooperaw, naħseb li huma teddida għal bilanċ tas-suq intern. Il-Kommissjoni biħsieba li taħdem mal imsieħba internazzjonali biex ikollna governanza fiskali internazzjonali b'saħħitha hekk jiġri fl-OECD u fil-G20 Imma hawnhekk nixtieq ngħid l-affarijiet kif huma aħna mu ħankunu qegħdin nkunu koraġġużi jekk nimxu fid-direzzjoni l-ħażina. Ħanipprovaw u dan il-pakket li għanna jkun ibes permezz ta' miżuri solidi u anka koerenti kontra dawn il- dan l-approach. Għanna unek lista Ewropea nixtieq nisħaq fuq dawn li tnej lista Ewropea ta' dawk il-pajjiżi terzi li ma jikkooperawx. Jiena naħseb illi għanna bħal medley, il-best of din il-lista. Hemm min jikkoopera, hemm min ma jikkoopera xejn. Għandek din il-lista skont il-kriterji Jiena naħseb li forsi jorrejt mhuwiex bizzejet imma l-affarijiet dan dan il-mod jiċċaqalqu ftit. Illa li xqaw minna tiħoss li juwet jiġi mirat jekk jara jismu fuq il-lista. Imma u importanti najt li janka għaw min jiġi pruħu tajjeb. Din il-lista se tkun f'bażi ta' kriterji oġġettivi kif xtaqtu intom deċiżi mill-Istati membri għabbażi anka ta' dialogu permanenti ma' daw il-pajjiżi terzi. Huwa importanti illi nħarsu il trasparenza fiskali, il-kompetizzjoni fiskali. Dik hija l-istrateġija esterna tan dak huma l-erba' pilastri ta' dan il-pakkett tal-evasjoni fiskali u nixtieq ngħid kelmtejn forsi tekniċi dwar l-implementazzjoni. Dan il-pakket se jippermetti implementazzjoni globali tal-standards tal-OECD. Issa ma l-parametri biex namlu dan? Irridu nevitaw li konna eh, trattamenti differenti, ma ninsawx li mhux kulħadd huwa membru tal-OECD u għandna wkoll il-karatteristiċi partikolari tas-suq intern tagħna biex ma jkollniex l-implementazzjoni tal-miżuri BEPS illi ma tkunx kullimkien l-istess, huwa importanti li kollna approach komuni ċertu inizjattivi speċifiċi għalhekk imorru lil-lin mir-rikomandazzjonijiet BEPS fihom infushom Dan il għaliex il għaliex aħna kellna tant dibattiti kemm hawnhekk kif ukoll fil-dan il-Kunsill u dan il għaliex aħna unjoni, ġifieri qed nitkellmu b'integrazzjoni aktar b'saħħitha mill-OECD u anka kif xtaqtu intom kien hemm min jistaqsa dwar il-kompetittività u anka illi l-Unjoni Ewropea tkun ekonomikament b'saħħitha jiena nixtieq ngħid illi dak li qed jiġi il suġġerit illum mhuwiex kontra dan, anzi il-trasparenza u l-kompetittività imorru id fit. Id-dispożizzjonijiet li qed nissuġġerixxi jevita illi jkun hemm mużajk u taħwit għalhekk dan huwa favur l-attività ekonomika tal-imprizi Ewropea. U dan naħseb illi dan jagħmel illi il-fiskalità fl-Unjoni Ewropea tkun favur l-imprizi illi jirrispettaw ir-regoli u mhux dawk illi jilagħbu mar-regoli imma li jirrispettawhom. Biex nagħlaq nixtieq ngħid illi x'ħajkun qiegħed jiġri minn hawn ftit xhur oħra kif tafu dan huwa pakkett globali ambizzjuż ħafna naħseb illi dan huwa l-aktar globali u l-aktar ambizzjuż li qaġġi propost minna u li qatt intom analizzajtu, però minkejja dan huwa biss l-ewwel punt ta' tluq illi jien qed nippreżentalkom illum illa li ġej ħafna iktar matul ix-xhur li ġejjin kif tafu din is-sena se tkun is-sena is sena se tkun is sena tal-CCCTB se titwieleb is-CCCTB fl-2016. Dan id-dossier se jagħti risposta globali għal dak li huma trasferiment tal-profitti Naseb li għanna għawnek eh, l-aħjar għal dak li huwa trasferiment tal-profitti. Huwa importanti li titħallas it-taxxa xir adegwata. Ħajkonna eh, proposta imma samniha fi stadji illa għaliex fil-passat konna restaqna proposta bħala blokka sħiħa u dak ma ħadimx. Allura rridu naqdu fl-imkien dak li l u l-istati membru, dak li huwa possibli. Huwa veru illi aħna rridu niddeċidu imma ma kif tafu kif jittieħdu deċiżjonijiet fil-Kunsill huwa importanti li l-istati membru kol jaqblu mhux xi ngħidu aħna biss Aħna rridu għalhekk nirrispettaw is-sovranità nazzjonali. ħana għaddu għal dan pass pass, stadju bi stadju. Għanna diskussjoni ta' dejjien dwar dan, aħna nixtiequ ngħidu illi se nkun qed naħdmu ħafna kontra l-frodi u l-evażjoni fiskali bħala istituzzjoni wet dan anka fil-passat qudiemkom u nittama illi u najt dan bċertu saħħa li aħna ridu nġildu kontra din il-forma ta' Ineffiċenza ekonomika li twassal għal tant inġustizja soċjali l-atturi l-aktar ġusti min ħalla sit-taxxa b'mod ġust illum il-ġurnata ikollu joqgħod jisapporti ċertu spejjeż ta' distorzjoni. Huma sommom kbar mitlufa mit-kabbir ekonomiku, mis-servizzi pubbliċi, l isptarijiet l-sigurtà, l-iskejjel, trasport pubbliku, l-ekonomija in ġenerali, l-mod kif tiffunzjona u tiġi finanzjata lek aħna naħseb li jridu ndaħlu aktar ġustizzja u trasparenza fiskali fil-livell internazzjonali u anka fit-taxxa tagħna Ewropea. Fl-2015 għamilna pass importanti kbir il-qoddim, infakkarkom għal dak li huwa il-direttiva dwar it-tax ruling, il-Parlament tant ħadem għal dan u l-pakket illi se nkuna din nadottaw dan huwa pass ieħor il-qoddim il qoddim mux pass faċli manna bżonnu. Jena tassew nishti illi l-Parlament u l-Komissjoni se jkomplu flimkien matul dawn ix-xhur li ġejjin biex jaħdmu għal aktar trasparenza fiskali u anka fiskalità aktar ġusta hija xi ħaġa li aħna nixtiequ ssir realtà. Thank you very much. Grazzi ħafna lill kummissarju Issa niftu id-dibattitu. Is-sur la Grazzi ħafna, Sinjura Ċer. Kummissarju, jena nishtiq nfaħħar il-kontenut u l-kalendarju ta' dan il-pakket li għadkom kif prezentajnuna. Jena naħseb li għattiħdu il-konsiderazzjoni, il-rekomandazzjonijiet li aħna dottajna fl-2015. Nfaħħar ukoll koll il-kualità tal-kooperazzjoni bejn istituzzjoni tan u jidispjaċini illi il-presidenza Olandiża ma kienieċ daqshekk prezenti se tkun qed tagħmel libra f'tama dawn il-proposti matul is xhur li ġejjin. Il-Parlament se jkollu l-rwol tiegħu se jsaħħaħ u jkabbar il-dibattitu se naqdu il-Parlamenti Nazzjonali kollha u anka dawk tal-OECD illi ġew assoċjati max-xogħol tal-OECD. Se niltaqgħu fil-Fmejju aħna nridu nifhmu illi anka minħabba li kena l-iskandlu tal-Lux Leaks. Pressjoni kbira ta' dan l-iskandlu. Irridu nibtlu l-istrateġija tagħna l-mod ta' kif naħsbu anka il kas ta' Google għal ħafna snin il-pajjiżi tagħna ħadmu b'mod sigrit, kompetew kontra xuxin b'mod sigrit. Issa l-lum il-ġurnata se jkonna kompetizzjoni illi hi aktar ġusta. Dan ifisser illi it-tieni parti tal-proposta ta' konkummissjoni l-armonizzazzjoni tal-bażi fiskali tal-imprizi li kunu għedin joperaw fl-Unjoni dik ħassu xi ħaġa estremament urġenti. Anka f'dak li għandu xaqsam mal-publikazzjoni tal-report eh, li għandhom xaqsmu mal-pajizi, country per country reporting li dawn jiġu publikati. ċertu kumpaniji multinazzjonali ser jippubblikaw dawn u huma hemmhekk se jkunu għedin jaraw argumenti kummerċjali l-oħrajn se jagħmlu l-istess. Jiena naħseb li l-Kummissjoni u l-istituzzjonijiet tagħna m'għandhomx mbagħad eh, eh, jipproponu wara li jkunu tilfu l-battalja li jamlu dan. Onorevoli. Rodwa tajba l-kulħadd, grazzi Sorla Massur, fisem il-PP. E. Issa fissem l-essendi l-Onorevoli Ferreira jekk joġbu għal żewġ minuti. brigada, Sir President. Grazie ħafna, Sir President. Jina nixtieq nibda billi nawgura lill-Kummissjoni talli huma imxew mal-weda tagħhom sabiex jresqu proposta ambizzjuża u anka talli qed jimxu f'direzzjoni li twassal għal bidla storika għal-mod ta' kif l-Unjoni Ewropea kienet tħares lejn it-taxxa diretta u l-kwistjonijiet marbuta magħha. Forsi il-Kummissjoni kienet ukoll eh, ir-rwol ta' tmexxija u wieġbet għal tħassib pubbliku hekk kif ressaqna minn dan il-Parlament Ewropew. Aħna ma nixtiequx li taxxa fuq il-kumpanija, kumpaniji tkun fattur li tosal nuqqas ġustizzja fil-suq waħdini dan is-suq huwa dipendenti fuq eh, ġustizzja fit-taxxa u għalhekk il-budget jiġu affettwati wkoll. Nixtieq nirringrazzjaw lill-Kummissjoni tal-rispondew għal inizjattiva tal-OECD imma naħseb li l-Unjoni Ewropea m'għandix timxi biss wara l-passi tal-OECD imma għandha tmexxi sabiex eh, niġġieldu levitar eh, ta' taxxa. qed nimxu ma' din l-idea eh, u l-Kummissjoni qiegħda tirrekonoxxi id-deċiżjoni li saru, però hemm xorta waħda xi kwistjonijiet, pereżempju x'inhu huma dawn it-tax havens. Eh, aħna nixtiequ li il-proposti jissaħħu aktar. Sfortunatament bħalissa ma nistgħux nagħmlu dan. Jiena nixtieq u wkoll illi dan il-Parlament Ewropew huwa mistenni u qed jistana li l-Kunsill Ewropew jagħmlu din il-bidla hekk kif qed tgħid il-Kummissjoni. U aħna din qed fir-rapport irridu wkoll insaħħu il-kwistjoni tal-country by country reporting u dawn ir rapport irridu jsiru aktar pubbliċi. Irridu nimxu mas-suq waħdini u l-munita waħdanija dan kollha rridu jimxu flimkien. U qed naraw stramba l-Presidenza Olandiża eh, mhumiex qegħdin hawnhekk preżenti mir-rapport ta' taxxa qed naraw li sati membri eh, għandhom rwol importanti biex jiffaċilitaw l vizjoni ta' taxxa u anka jieħdu l-opportunità u jiprovaw jgħinu fil-kustjonijiet tat taxxa fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk naħseb li l-Kunsill u l-Presidenza jimxu mal-irwol tagħhom. Grazzi ħafna issa fisem li sijar is-Sur Lunes għal minuta nofs. Anzi. Aħna qed nisimgħu mill-gruppi politiċi il-blue card assessir wara. Grazzi, Sir Lunes. Grazzi ħafna Sir President, grazzi Kommissarju. Ħajkun nitkellem b'mod ċar naħseb il-komunikazzjoni li għanna ma tantxija tajba. Dejjem nitkellmu fuq it-taxxi, nitkellmu fuq inqas taxxi u aktar eh, kumpaniji effiċjenti. Dawn il-kumpaniji waslu għall-impjiegi u l-benessri u rridu nkunu ċerti li kulħadd iħallas il-semit tiegħu. U dan irridu nagħmluha billi naħdmu flimkien bejn l-awtoritajiet tat-taxxa eh, b'mod aktar trasparenti kif ukoll ikonna aktar iktar viġilanza. U din taħdem mit modi l ewwel ħaġa l-SMEs irridu ikunu jistaw jisiru kompetittivi, ma nistawx inħallu l-kompetizzjoni inġusta bejn l-istati membri. Inkella ma jkollna dejja ħażina li jkollna l-livell ta' taxxa armonizzata. It-tieni aħna ma nixtuqux niġu obbligati fuq livell nazzjonali. Jekk il-Kummissjoni qed poġġi aktar responsabiltajiet fuq eh, il-leġizlazzjoni aktar mill-li hemm bżonn, mela allura aħna qed infixklu nfusna Umbat it-tielet punt, aħna nistennew li l-Kummissjoni timxi ma dak li wedet, jiġifieri ma jkunx hemm aktar piżijiet eh, fuq l-SMEs minħabba tekst tal-Kummissjoni. Nittamaw illi aħna nkunu nistgħu nevitaw dan. Bekk nkunu ċerti ma jkunx hemm iktar burokrazija u hekk nkunu ċerti li kuħat ikun onest biex iħallas it taxi taħ. Issa ngħaddu għall-għalde Sir Turer. Żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kommissarju, kollegi. Il-proposta tal-Kommissjoni għal dawn iż-żewġ direttivi waslu għal pass enormi sabiex nwaslu għal sistema ta' taxxa tajba fl-Unjoni Ewropea. Il-konklużjonijiet illi wasalna lihom fil-Komitat ta' Taxxa maġġoranza tajba u li ġew adottati fil-plenarja kienu mdaħlinu ukoll f'din il-proposta lek nirringrazzjak ħafna nirringrazzja l kummissjoni tal-imxu ma' rakkomandazzjonijiet tal-OECD u resqu għan pala proposta leġizlazzjoni naħseb li dawn huma punti importanti għal 28 autorità ta' taxxa fl-istati membri biex kan kan naqsu il-laguni ta' taxxa li jeżistu. U ma jibqawx jintużaw dawn il-laguni minn kumpaniji multinazzjonali. Ir-rapport tal-2014 sitt mill-iktar kumpaniji kbar fir-Renju Unit ma ħalsux taxxa tal-kumpaniji fir-Renju Unit. Kien hemm madwar 30 biljun lira sterlina ta' tħul anka madwar id-dinja dan juri illi eh, kemm kemm kemm tagħmel differenza dan kemm jagħmel differenza l-SMEs ma jistawx jħorġu b'dan it-tip ta' pjanar fit-taxxa u jħarsu madwar 20 sa 25% ta' taxxa iktar mill-kumpaniji multinazzjonali. Allura, hija xi ħaġa verament meħtieġa li noħorġu bi qafas leġislattiv sabiex eh, nejnu l dawn in-negozji. Rajna wkoll fl-Iżvizzera kemm din il-kompetizzjoni tista' tiġi organizzata l-iskambji ta' informazzjoni eh, hija importanti imma tajb ukoll li jkollna bażi tat-taxxa konsolidata komuni ċaħġa fil-proposta, fil-fat, nishtin nkunna meta din ħatasal. Naraw anka xa tiġi fl-Istati Uniti u ma qed ipoġġu aktar pressjonijiet fuq il-kumpaniji tagħhom. Sabiex ma jkunx hemm problemi b'dan l-approċċ. U nitolbu anka l-Istati Uniti biex jiċċaqalqu dwar dan u kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Istati Uniti jkun jistgħu jaħdmu flimkien biex eh, niġġieldu ċertu arranġamenti ħoraġ tat-taxxa. Grazzi issa għal gwe sur Demasi. Grazzi. Bernie Sanders irnexxielu ikollhom mm, problema kbira fil-kampanja tiegħu fajwa. Huwa qed jitkellem dwar kif ħafna individwi huma eh, dispjaċut il-fatt li l-kumpaniji bħal Google mhux qed taħallsu għat-taxxa. Dan huwa t-tielet pakkett qed naraw li 30% tat-taxxi jistgħu jispoġġew f'reġims aktar baxxi tat-taxxa. U din ħafna drabi mhix aċċettabbli. Tax havens ukoll huma problema 60% taħt il-level tat-taxxa tal-kumpaniji f'pajjiż pereżempju fl-Irlanda qed nitkellmu issa li ħan għal 5 Is-Sir Juncker għal il-Lussemburg tista' tiġi meqjusa bħala EU leaks, imma qed nibqgħu ngħidu li m'hemmx tax havens fl-Unjoni Ewropea u li m'hemmx blacklist assolutament. Imma b'dan il-mod ma tistax tiġielet din il-problema. Hemm nuqqas ambizzjoni u naħseb li aħna li qed it-taxxi ma jistgħux naċċettawha. Grazzi ħafna, Sinjor Ġolli għal minuta u nofs. Grazie ħafna, ċer, komissarju. Dawn il-proposti, naħseb l-umma pass addizjonali biex ċertu prassi fiskali illeġittimi leġittimi jifqu. Irridu nintaxxaw il- profitti fejn isiru. Dan iħares anka lejn eh, test, dan jirrifletti dak li għanna fit test mod partikolari li dawn mhumiex kompluti 100% jiena nittama li l-Parlament se jagħmel minn dak kollu li jista' biex jisaxħaħ it-test. Jiena nixtieq ngħid li jekk l-affarijiet ma javvanzawx b'mod rapidu biżejjed ir-responsabilità primarja ser taqa aktar u aktar fuq l-istati membri li jħbew wara il-diskorsi tagħhom u jħallu ċertu prassi illeġittimi ta' kif titħallas it-taxxa. Per eżempju fir-Renju Unit ehm, George Osborne ta' ċertu benefiċċji fiskali ta' xi 3% fuq 10 snin lil kumpanija bħal Google. Jiena naħseb illi li Huwa importanti illi dan il-Parlament u s-soċjetà ċivili illi poġġu pressjoni fuq il-gvernijiet biex matul ix-xhur li ġejjin il-pjantazzjoni tal-babs jidħol fis-seħħ u li dan jiġi rispettat minn kulħadd 28 Stati membri li wieħed jivvota bekk ikun qed jappoġġja il-karatteristika pubblika tal-country per country reporting din il-ġlida mhux ser jirnexxilna nibħuha fil-Kunsill, pereżempju, jew fl-Ekofin, il għaliex din qed issir in-norma sa u meta il-Ministri tagħna stess qed isiru lobbyists għal dawk il-kumpaniji multinazzjonali l-aktar b'saħħithom. L-onorva li jekk għal minuta u nofs isem li FDD. Hemm raġuni għalfejn it-taxxa għandha tiġi deċiża mill-Istati Membri u mhux l-Unjoni Ewropea diversità tal-kultura fissret li kull pajjiż għandu s-saħħa tiegħu, pereżempju fremt għandhom l-imbejt, il-Ġermanja, l-industrija, Spanja, turizmu. Dawn ma sarux kelli xeż biss minn verità hawnhekk. Kull kultura trid tirrifletti s-saħħa tagħha fis-sistema tat-taxxa tagħha. It-taxxa hija suġġett li għandha tindirizza b'mod multilaterali minn kull pajjiż mhux l-Ewropea għax il soluzzjoni l-Unjoni Ewropea hi li tarmonizza kollox kompetizzjoni bej stati membri fit-tassazzjoni tħeġġiġa mill-li jiksbu aktar valur miżjud meta jagħtu servizzi pubbliċi. Dassu uniku Google setaw ħalsu l-Corporation Tax tagħhom fl-iktar ta' baxxa li setaw isibu. Is-Soluzzjoni Ewropea mhux eh, mhux se tkun it-baxxi taxxa ma tollihom. Kumpaniji qed iħallsu t-taxxi barra l-Unjoni Ewropea u qed jieħdu eluf ta' xogħlijiet magħhom. Jek xaħat jaħseb illi taxa bħal dini ħaġa tajba, għaraw ġara fil-kasar VAT. Taħt il-liġi Ewropea, stati membri jridu jitolbu permess mill-Kommissjoni sabiex inaqsu l-VAT. Madonna kollu, eh, kolħat jista' zida d taxxa. Għanna 5% tratta ta' VAT fuq affarijiet illi eh, huma ekoloġiċi, ħaġa tajba, u li jintejn in-nies anka saħnu djarhom fil- fil-xitwa. Imma ġara l-Unjoni Ewropea eh, dil-Green Deal moġbitix u eh, l-rekord tal-Unjoni Ewropea joqtor postijiet ta' xogħol u joħnoq l-innovazzjoni. Kull min jaħseb li corporation tax se tkun ħaġa tajba eh, ngħidulhom sejrin żball sejrin żball u bil-politika tal-Unjoni Ewropea dawn ukoll se jispiċċaw bla xogħol. Grazzi. Grazzi. Honorable Kapil, għal żewġ minuti fi li jennef. Grazzi, President, Kommissarju Moskovici, Google għanda 550 miljon eh, eh, fitħul, għet iġakkużata mill-autoritet taljani, il-għet jevitaw taxxa li tammont tal 200 għaw 27 miljon euro. Issa l-Gvern tal-Renju Unit qed jitlob pagamenti ta' parti minn dal-ammont. Dan qed jiġri f'pajjiżi differenti kif intwera fl-skandlu LuxLeaks il jagħmel dan kollu pubbliku. Fil-kontest tax-xogħol tal-Kumitat Speċjali dwar it-taxxa ħareċ ċar illi kull sena fu 190 miljon euro f'taxxa fl-Unjoni Ewropea, ħaġa li ma tistax tkompli għal daqstant imżonna proġett deċiżiv sabiex nindirizzaw pjanar aggressiv ta' taxxa jkollna arranġamenti aħjar. Il-konċett propost tal-Kummissjoni Ewropea huwa bbażat fuq tliet pilastri ċentrali nizguraw sistema ta' tassazzjoni effettiva fl-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew diġà kien attiv f'dan permezz tal-Komitat tat-Taxxa u se jkompli jaħdem fil-qafas tad direttiva fuq evażjoni tat-taxxa tal kummissjoni u niżguraw li t-taxxa titħallas fejn ġenerata. T-tieni kwistjoni oħra li l-Parlament Ewropew ħadem fuqha eh, hija l-iskambju ta' informazzjoni f'dwar it-taxxa bej awtoritajiet rilevanti sabiex awtoritajiet jaħdmu aħjar flimkien pass importanti fid-direzzjoni tajbon ka rapportar pajis pajis Dan jiżgura il istati membri jitlu fi skambju ta' informazzjoni automatiku 50 xhur. Teret punt. Kompetizzjoni ġusta għall-SMEs u kumpaniji l-kbar. Din hija xi ħaġa rridu naħnu fuqha għandna bżonn strateġiji sabiex tax havens nidentifikawhom. U grazzi għall arreġimenti bħal dawn illi konna tassazzjoni ġusta fl-Istati Membri kollha, grazzi L-Onorevoli Epidejo sal-minuta. Grazie, signore Presidente. Grazie, signor Presidente. Biex proteġu l-mini jivestu jkunem tkabbir ekonomiku tajjeb, u għon parti l-importanti illi l-imprizi ħalsu taxxa kif suppost, skont il-kobor tagħhom kemm jagħmlu profitti. Illa li dan għandu impatt dirett fuq l-ekonomija. Kumpaniji multinazzjonali kbar ħafna jistaw jħarbu minn ċertu obbligi fiskali f'ċertu stati membri u dawn l-kumpaniji multinazzjonali b'dan il-mod edin jifrankaw ħafna flus li suppost imorru għand min ħalla sit Wieħed irid jikkonsidra il-karatteristiċi differenti tal-istati membri. Huwa importanti li ċertu miżuri jittieħdu fil-livell nazzjonali permezz ta' politiki tajbin. l stati membri jridu jieħdu azzjoni biex iħarsu l-SMEs, kumpaniji żgħar. Il għaliex għabbażi ta' dawn tiddependi mhux biss l-ekonomija tal-pajjiż imma l-ekonomija Ewropea. Huwa importanti li jkollna politika soċjo-ekonomika tajba u kooperazzjoni ma' pajjiżi oħrajn sabiex il-kumpaniji multinazzjonali kbar ma jirnexxilhomx jaħarbu minn regoli fiskali. Grazie. Grazie ħafna. Il-pakket prezentat il-ġimgħa l-oħra mill-Kummissjoni Ewropea mill-Kummissarju Moscovici bla dubju toħodna fid-direzzjoni tajba sabiex niġġieldu l-politika aggressiva ta' taxxa minn ċertu multinazzjonali illi tant tieħol u danni għall smis fl-Ewropa u anka il-finanzament pubbliku Ewropew. Huwa bidu tajjeb l-Unjoni Ewropea titlef 20 ta' miljoni ta' euro kull sena minħabba it-taxxa li ma titħallas minn ċertu kumpaniji. Ħafna minn dal-flus jistgħu jintużaw għal servizzi pubbliċi jew sabiex niġġeneraw ix-xogħol. Ma nistawx naċċettaw sitwazzjoni fejn ċittadini u SMEs kifet qabel juru eh, impenn u sforz sabiex ipattu għannu qasit ta' kumpaniji kbar illi jippruvaw jevitaw li ħalsu taxxa. Sar ħafna xogħol fil-Kumitat għat taxxa sabiex nippruvaw nikxfu dan kollu u nitfaw daw fuq iftemijiet bej ċertu multinazzjonali u ċertu stati membri għaliex irridu naraw trasparenza din għandha tkun priorità. Issa wasal iż-żmien li nħarsu l-qoddim sabiex niżguraw illi ma nirrepetux l-iżbalji tal-passat. Irridu nimxu lejn unjoni fiskali, illi tiżgura illi l-SMEs u l-multinazzjonali kunu soġġetti għall-istess regoli. Sinjuri, l-ismajna l-ġimma li għaddit u għapunta tluq tajab ħafna. U naħseb li għanna nistaqsu l-Kommissarju sabiex implementa dan ma li kem jista' jkun sabiex isir realtà illum qabel għadna u dil-Kamra żgur se tappoġġa dan. Grazzi l onervoli Simon għal żewġ minuti. Sur President, interessanti nisimaw dal-ħodu il-proposti mresqa mill-Kommissarju Moskovici u reazzjonijiet hawnhekk uħu din il-Kamra qed jgħidu illi il u huma pal baqra li taħleb u eh, il-kumpaniji multinazzjonali ħalsu fil-mija jew inqas ma t'amiex sens din ma taħalsu xej, mbagħad fuq tal-Kamra ngħidu li l-Kummissjoni qed tippromuovi eh, sitwazzjoni ta' status quo u qed nitrivializzaw ix xol jagħmilna aħna stessa f'dan il-f'din il-Kamra. Il-Kumitat tat-Taxxa matul is-sajf li għaddu s-sena li għaddiet ħadem fuq proposti għal rakkomandazzjonijiet illi kienu eh, ċentrali fid dawta dak li ġara rridu nizguraw il-negozji indipendentement u mhix multinazzjonali jew le iħallsu livell ġusta taxxa. Hemm differenzi bejn stat membru ieħor imma huwa essenzjali li jkollok arranġamenti ġusti jekk inħarsu lejn il-proposta tal-Kommissjoni b'attenzjoni, bla dubju nistgħu nitalmu minnhom u nappoġġawhom. Dan ifisser mhux biss rapportar miftuħ fuq li ma kumpanija tħallas it-taxxa fejn. Meta għandek kumpaniji li taħalsu turnovers kbar u mhux ħallsu biżejjed taxxa, din għandha tkun ċara. Tista' pereżempju tislet linja fuq kumpaniji li għandhom tħul ta' ktar 40 miljon fis-sena xaġa l inkludajna fil-rapport tajb li konna trasparenza li jemżon u jkonna l-arranġamenti eh, li jemżon. Rapportar pajis pajis il-Kommissjoni għadha ma introduċiet ċifisser li tip ta' trasparenza ma tistax tintrodotta kif suppost u ma tkunux qed tagħmlu xogħolkom bħala gwardjani tat-trattati. Hemm bżonn di trasparenza sabiex inkunu konformi mal-aspettattivi tagħna stess sabiex nipromovu ġustizza fil-sistema ta' taxxi u parti mill-mandat tagħna bħala Parlament. Grazzi Onorevoli Simon. Għaw eh, mistoqsija għalik minn laħata s-sur mal-Onorevoli Kristoforu. Jek joġbuk. Πιστεύω ότι Κανένα δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή, foro φοροαπάτη, polietni. Ħadd m'għandu dubju li rridu nġillu kontra l-evażjoni fiskali, aħna nixtiequ li kumpaniji kbar iħallsu it-taxxi tagħhom bħal oħrajn bħal impriżi żgħar però hemm xi ħaġa li ma nistgħux ħallu barra. Ma nistgħux namlu differenzi, rati, rati differenti għal ta' taxxa. Jien naħseb li din kieku toħloq impatt negattiv ħafna għall SMEs u għall imprizi oħrajn illi eventwalment ħallu dan it-territorju żgur tal-Unjoni Ewropea Mela, x'se nagħmlu? ħanħidu azzjoni kontra dawk l-stabilimenti finanzjarji illi jużaw rati li mhux dejjem huma raġonevoli. Jiena naħseb illi huwa importanti illi ma nagħmlux dawn it-tip ta' żbalji meta nkunu rridu niddefendu l Sara Valizimon biex twieġeb. Grazzi maħniex nitħattu dwar um, tax armonizzat, għed nitkellmu dwar mod armonizzat kif inkejlu il-bazi ta' taxxa. Għaliex darba għalba ta' soġġet rridu nkunu nafu min qed iħallas xiex dan jagħti l-istati membri l-opportunità illi jindirizzaw il-problema kif xieraq sabiex kumpaniji ma jispeċaw xevitaw iħalsu t-taxxa. Kun ġareb ħajr, jek nirrikonoxxu il l-bazi sabiex nkejmlu t-taxxa trid tkun armonizzata. U f'dak l-istadju biss li nistgħu niġġudikaw kumpaniji kbar u xa iħallsu il-livell xiraq ta' taxxa u ma jkonniex situazzjonijiet bħalissa fejn multinazzjonali ħalsu 1% jew inqas. Grazzi. L-Onorevoli Fox għal minuta u nofs. Thank you, President. Grazie, President. Komissarju Moskovici, jina nista nilqa b'mod kaut il-proposti tijak biex nintroduċu regoli ġodda fuq disclosure. Da, din l-informazzjoni fuq il-bejħ eh, li rridu natu hija neċessarja biex nevit biex, biex neġildu l-tax avoidance fir-Renju Unit hemm iktar trasparenza. U kienet waħda mill ewwel stati membri li bdiet il- il-proġett il eh, ta' base erosion tal-OECD. Il-Kummissjoni għandha raġun meta tajt l-Istati membri ma jistax jitrattaw waħedhom din il-problema, però tifmu intkom illi laqqas l-Unjoni Ewropea ma tista'. Din għandha sir uh, eh, fuq livell internazzjonali, mhux fuq livell Ewropew. Jiena nibżawis illi fil-Kommissjoni fil u fil-Parlament qed jaraw din il-problema biex u qed jisfruttawa biex jagħmlu jintroduċu iktar Ewropa. Jiena ma nappoġġax din l-idea eh, tal-interferenza tal fuq it-taxxa tal-kumpaniji. Billi aħna naħdmu blu ICD e nkunu qed niżguraw li l-Stati membri jirrispettaw l-obbligi tagħhom kollha tagħhom u jkunu kompetitivi, ridu niżguraw illi. Il-kumpaniji multinazzjonali iħallsu it-taxxa kif suppost U l-aħjar mod biex nizguraw da u billi nżommu ir baxi u l-kodiċi nżommu għom sempliċi. Sur Fox, għaw mistoqsija għalik minn l-onorevoli Etheridge ta' ċetta. Ejba. Grazie, eh, lo għattajba Sur Fox. U interessanti naraw Inti fil-diskors ta' tkellim fuq il-kompetizzjoni u l-interpriza libera. <clears throat> fuq dawn il-livelli ta' taxxa, inti tikkonsidra li din hija red line personalment u jekk dan il-movimenti kompli x'tipproponi proponi Grazzi. Sur Fox, grazzi għal mistoqsija. Jiena kontent li l-politika ta' taxxa tibqa l-kompetenza esklużiva tal-Istat membru u l-Istat membru jkollhom vito. U jiena żgur li eh, kwalunkwe gvern konservativ fil-futur se jagħmel vito għal eh, bażi taxxa tal-kumpaniji u ma naħsibx li dinja set għad set sessir. Sur Fox, grazzi. Issa nisimaw minnant Vin Van Nivenhausen għal-minuta. President, dan huwa pakket biex nafaċaw il-programmazzjoni eh, fiskali aggressiva. U ħana kolla naqblu għalix fil-fat kieku kullħat iħallas it-taxxi u dawn inkludu anki l-multinazzjonali, allora kulħadd ikun jista' ħallas b'mod iktar ġust. Però ma nistawx naħsbu sempliċement biex namlu l-affarijiet pożittivi, ma rridu nimplementawhom mbagħad. U kien hemm evalwazzjoni ta' impatt fejn ma ikkonsidrajniex b'mod suffiċenti is-sitwazzjoni fuq livell internazzjonali Umbat, fuq dispozizjoniet kontra l-abus, hemm problemi ta' interpretazzjoni. U inkunu edin f'dan il-kas nħolqu xogħol għal eh, persuni li jaħdmu fil-liġi jekk se jkollna għaddu f'kull problema se jkollna għaddu qoddim il-qorti. Eh, Signora Onorevoli Van Nigvenhausen, għaw mistoqsija għalik minnant il-Signora Grappini taċċetta. Onorevoli Grappini. Grazie, Presidente. Kollega, inti tkellimt fuq studju, fuq evalwazzjoni li se tkun neċessarja issa. Għadna illi il-pressjoni fuq il-, -pressjoni, fu il SMEs hija ħafna akbar milli fuq il-kumpaniji kbar u dan l-Small Business Act jista' tkun soluzzjoni anki minn punto di vista legali. President, f'dan il-każ jiena ma nistax nagħti evalwazzjoni issa, però bla dubju dan huwa jidħol fil-programm tal-Viċi President E Timmerman su jista' jidin naħjar id-dispjaċini illi dan is-suġġett ma ġiex ikkonsidrat. Naturalment aħna bħala membri tal-Parlament aħna nista' anki naħsbu fuq il-pro evalwazzjoni tal-impatt tana. Grazie. għal minuta u nofs issa Komissarju, anki jekk kien hemm intenzjoni tajba u rida tajba minnaħat tal kummissjoni jiena xorta nħoss li din proposta mhijiex tajba. Meta wieħed jikkonsidra LuxLeaks u dak li ġara wara. Nistgħu naraw il-proġett Ewropew u l-teddida u ħafna kumpaniji qegħdin jevitaw it-taxxi u dawn l-euro mhumiex qegħdin jaslu fit-teżori tal-stati membri u ma jkunux jistgħu jintefqu mbagħad fuq l-iskejjel, sptarijiet, eċetera. U dan jfisser illi n-nies li jaħdmu u l-SMEs se jkollhom iħallsu aktar taxxi, jiena m'għandi xejn kontra illi jkun hemm riportaġġ pajjiż pajjiż. Imma u laqas kontra trasparenza. Imma jina għandi mistoqsija li Kummissarju, fil-fatt, meta se nibdew bis-serjetà niġildu kontra l-abus minnaħa tal-multinazzjonali. Meta se nibdew bis-serjetà niġġieldu kontra it-tax havens. U meta sen nibdew nħarsu li nikonsideraw il-bażi permanenti ta' kompanija u jkollna sistema ta' twissija biex nevitaw l-iskandli e, iċ-ċittadini e, tal-Europa għandhom bżonni kollom fiduċa fl-Unjoni Ewropea u jemnu fil-proġett Ewropew biex dan isir irridu nimxu ktar lem, irridu e, e namlu mod li n-nies huma aktar importanti minn negozji. Grazie. Issa s-Sinjura Scott Kato għal minuta u nofs. Jena konventa li il-pakket ta' taxx tal-Kommissjoni u rida ġenwina biex jieġelu il multinazjonali iħalsu kem suppost. Din is-sitwazzjoni għanda tispiċċa U jina inqas min konventa mill dikjarazzjoni ta' George Osborne huwa eh, eh, determinati li jagħmel eh, jew pożizzjoni radikali, però hawnhekk qed jagħmel kull ma jista' biex dawn il-proposti ma jgħaddux. Forsi għandu jħares ukoll lejn il- kif ivutaw il-membri tal-partit tiegħu stess fil-Parlament. Eh, Hemm ħafna ċittadini u ħafna kumpaniji żgħar li qegħdin iħallsu wisq taxxi u aħna aħna maħniex kuntenti bil-kompetizzjoni li hawn eh, fl-Europa għal-taxxa. U, nixtieq u jkun minn ipokrizija. U aħna bħala ħodor eh, determinati eh, eh niġildu kontra din il-levitar ta' taxxi minnaħat tal-kumpaniji. U jena sen noħserva kif sejħu, sejġi se pruħu uh, George Osborne u, u jkun inqas ipokrita u ma, u ma jkomplix jiproteġi il-corporations. Grazie. E sur Zanni. Jena f'din il-proposta nesta najt l-espressjoni l-montanja il Eh, ta' twilt għal eh, għal ġurdin zaħir eh, hija l-espressjoni ideali għal din is-sitwazzjoni kif edin fija l-lum, għax għamilna ħafna storbju u l-impatt se jkun zaħir ħafna. Ħna nafu xini għal impostazzjoni ta' ħafna stati membri. Jena, xteq nkun naf e, x'qed tagħmel il-Presidenza Olandiża mhijiex preżenti f'din il-laqa, forsi qegħdin jagħmlu xi negozjati biex e, biex biex jirnexxilhom ikollhom iktar privileġġi fil-kumpaniji tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea e, ma tajċej xejn fuq dawn din il-prassi għax jafu li m'hemmx rieda komuni fuq livell Ewropew, anzi l-kontrarju hemm ġlieda biex japprofittaw ruhom minn fuq il-pajjiżi raba. Nixtieq inkun naf ukoll kif fil-proposta tiegħek eh, il-Komissjoni il ma tagħmilx referenza għal country by country reporting li jkun pubbliku għax dan huwa l-uniku mod biex eh, din, eh, din l-inizjattiva tkun effettiva. Trasparenza hija l-unika ħaġa li rridu nimmiraw għaliha għax bekk biss inkunu nifmu kif verament edin jirreagġixxu l istat membri u anki l-multinazzjonali Il-jumma edin jiddikjaraw li l-esti kooperaw, pero mbagħad ineħħu l-informazzjonijiet kollha eh, eh, eh, li jixtiequ jaħdu. Grazzi, onorevoli Zanni, issa l-onorevoli Mono. Il-Kommissjoni Ewropea prezentat żewġ testi il ġimma li għaddit biex ikomplu jġildu kontra eh, eh, dawn l inizjativi Inizjattivi għatajba ħafna anke jekk waslet daqsxejn tard. Eh, Fuq il-reporting kull bal-pajis aħna a favur li kunem skambju bej l amministrazzjoniet pero mux li nipublikaw id-dati ekonomiċi ta' kull eh, kumpanija. E, Hemm xi pajjiż l-Italja, Belġu, Renju Unit li għandhom eh, ftehim speċjali mal-multinazzjonali eh, għal kwistjonijiet tal-imoddi e, e, u anki din hija ħaġa li qed titlob e, Franza lil kummissjoni Taxe. dena għamlu mot li ħafna mill-taxxi ma ġewx imħalsa kemm suppost nittamaw illi għal-Franċiżi se jkun hemm riżultati simili biex ma jkunx hemm daqshekk taxxi fuq il-ċittadini normali, kolleġi. Kien hemm nitkellem fuq il-Lux Leaks u dawn mhux affarijiet illi se jisparixxu waħedhom. Min jifem l-agenda jifem li rridu iktar kooperazzjoni u rridu naqblu li kunem regoli reċiproċi eh, ma niris f'kull pajis. Għal da stantina nilqa l-inizjativa tal-Kommissjoni bazata fuq agenda e bazata fuq proġett tal-OECD u u fuq anki fuq ħidba tal-Parlament. Et niproponu l-implementazzjoni ta' ċerti rakkomandazzjonijiet u jiena nappoġġa din l-inizjattiva u nittama li jkun hemm anki appoġġ tal-Ministri tal-Finanza fil-Kunsilli. Ma dan huwa binu bidu biss irridu nimplementawhom kollha dawn l-azzjonijiet mhux biss fl-Unjoni Ewropea ma anki globalment. U mbagħad hemm riskju illi Eh, hemm bżonn assolutament li tiżdiet l-trasparenza u l-iktar u mhux l-inqas ħaġa importanti is-CCTV huwa importanti bħala proġett mhux biss biex inkun nistgħu ntejbu l-possibilità biex nikorreġu t-taxxi, ma anke nkun nistgħu noħolqu ambjent aħjar għall kumpaniji li jaħdmu fl-Ewropa. Intkom tistgħu tortu fuq l-appoġġ ta' ħafna membri fil-Parlament u li tagħmel li jkollkom suċċess u tagħmlu sistema ta' taxxa aħjar fl-Ewropa. Sur Baje għal żewġ minuti. Grazzi, President. Komissarju. Wara il-kwestjoniet fl-Svizzera u l-Lux u l-Komitat Speċjali fil-Parlament intkom adottajtu pakket biex nevitaw din il-kwestjoni fuq it-taxxi. Inti wieħed mill-kompessarji li jaħdem l-iktar biex jizgura li kunem sistema ta' taxxi iktar ġust. Sejrin fi direzzjoni tajba u ħana nishtiqo napoġawkom biex timxu iktar u f'din il-direzzjoni. Eh, fil-proposti ta'kom kienem anki eh, proposti li inkludew eh, pozizjonijiet tal-Komitat Speċjali tagħna. Ta u anki fuq il-kwestjoni ta' tax ruling u l-informazzjoni ta' taxxi f'ċerti pajjiżi mek ma ċettajtux ħafna mir rakkomandazzjonijiet tagħna. Enti għat li tixtieq tkomplita mal-progress u aħna kuntenti b'dan. Issa il-pakket huwa pass tajjeb fi direzzjoni tajba biex niġġieldu kontra l-evitar ta' taxxi U għed naħseb bħalissa f'żewġ miżuri li eh, ġew adottati mill-Kumitat Speċjali, ir-rapportar pajis pajis u rridu tassazzjoni konsolidata. U hemm miżura waħda li qiegħda hemmhekk biex il-multinazzjonali ma jkomplux din is-sitwazzjoni aħna rridu nobbligawhom iħalsu taxxi fejn jagħmlu profitt u mhux fit tax havens. Intkom tafu illi il-multinazjonali li ma jħalsux it-taxxi fejn għandhom bażi ekonomika hija modell soċjali eh, negativ u qed jaġixxu eh, kontra, qegħdin jaħdmu kontra sistemi soċjali, eċetera. Meta nħarsu lejn prezentazzjoni lejn prezentazzjoni tiegħek eh, naħsbu illi it-taxxa se tkun iktar ġusta u nittama li l-Parlament se tkompli ta' appoġġawkom komu nittama li inti timxi għantik tal-qoddim, grazzi. Is-sur Luke li mhuwiex prezenti, jek mhuwiex hawn allora ngħaddu għal mm, kullim li mis li huwa il sinjura Harkin għal minuta. Grazzi. Jiena nilqa. il paket ħafna multinazzjonali jisfruttaw uh, uh, problemi fil-liġijiet eh, anki lokali u jevitaw li ħallu t-taxxi. L-CD e istima illi emxi 200 biljon sa 240 biljon fis-sena. Uh, Dawn huma ċifri oxeni u inti kifat ma jistax ikun ġustizja ġustizzja soċjali jekk din il-politika titkompli. Eh, eh, aħna nħossu illi din l inizjativa miex suffiċenti. Din il kwissjoni rridu mmexxuha fuq livell globali. Waqt li fl-istess ħin ma nagħmlux sara għal kompetitività tal-Unjoni Ewropea ta stess. Ir-risposta tagħna għandha tkun proporzjonali u effettiva. U dan mhuwiex eh, biss il-Parlament u l-Kunsill imma anki l-konsumaturi jridu jagħmlu l-parti tagħhom u għalhekk inħos illi ek nagħmlu reporting country by country tkun ħafna ħjar. Issa nisimaw minant l-Onorevoli Vjekax. Aħna smajna illi ħafna kumpaniji multinazzjonali ma ħassux it-taxxi kif suppost. Aħna dan smajni hillum, pero ilu dan din is-sitwazzjoni ila għaddejja. U ħafna stati membri għal għajnejhom U dana ġara imħabba fil-liberalizzazzjoni tal ekonomija u um tal-kapital. Eh, dan huwa kollu qed jilagħbu f'idejn il-kumpaniji l-kbar. U dan dina dan huwa dik bekin qed is-sitwazzjoni. Meta nħarsu il-pakkett li qed jiġi preżentat aħna fejn narawa l-influenza tal-konsulenti. Miena nkun interessata nisma minn għamel l-evaluazzjoni ta' impatt, forsi kien PwC, illi rigwarda anki dan il-country by country reporting anki fuq deċiżjoni finanzjarji dina waslet tal situazzjoni fejn 70% tal-multinazjonali mumiex koperti. U u e, u l-daw ħafna minn dawn il-profitti serin li tax havings. Fuq tax havings sen komplu eh, najdu l-istess namlu l-istess arriet per ombat namlu l-affariet minn taħt u l-Olanda, l-Lussemburgu, pajizi oħrajn sen komplu namlu dawn iskandli jew sen nipprovaw insibu soluzzjoni. Isur e Lamberts. Sur Muskovici, inti minn Franza fejn twildu drittijiet tal-bnidem. Però fl-istess ħin anki fejn twilet ir-romantiċizmu. <clears throat> aħna nafu illi aħna rajna kienem eh, Swiss Leaks, eh, Offshore Leaks u su Lux Leaks u u dina situazzjoni dejjem tkompli. pero rridu nagħmlu xi ħaġa biex inwaqfu eh, jekk ma rridux ek ma ek ma rridux u deluzjonijiet. E, rridu jkollna dan ir-reportar pajis pajis u inti intkom għattu li jintkom favur u aħna nablu u l multinazjonali mhux biss kollom jiddikjaraw kemm iħallsu taxxa fuq il-profitti tagħhom imma anke kemm għandhom personal u x'inhuma il-, il, il eh, privileġi ta' taxxa li għandhom u dan għandu jkun kull imkienu eh, dawn huma rakkomandazzjoni tal-OECD wara kollox u din il-pro u dan il-pakett li ti proponu. Eh, eh, u nsejna xiftit kwistjonijiet il-ħtieġa ta' ċerti dikjarazzjonijiet e rakkomandazzjoni hemm affarijiet li huma naqsin, però dina rridu nimxu iktar u din fuq din il-direzzjoni. Eh, u dan istrument il-ġdid ta' patent boxes e u għanjorat mill-OECD u għed fidejkom illi inwaqfu dawn il-prassi. L-OECD jamlu il-rakkomandazzjonijiet u intkom il-leġislazzjoni edha fidejkom u għaddu bżon li konna bażi ta' taxxa komuni konsolidata biex nkunu nafu x'inhu mal-profitti u jkunu jistgħu jiġu distribwiti oġġettivament bl-applikazzjoni ta' rata minima. Inti qed tiġi mill fuq ħafna minn daw, inti qatt li se eh, wetna li taħdem fuq dan. Però il-kwist toqsija jekk l-istati membri u miex għandhomx din ir-rida li jkun hemm ġustizzja fiskali. Eh, nistgħu nħarsu lejn il-Belġu, l-Olanda, lejn il-Lussemburgu, kif nistgħu aħna noħolqu din ir-rida? Nittama li din l-istituzzjoni fl-imkien mal-Komissjoni tistaw verament joħol u passjoni fl-Istati membri biex inkonu nistaw inwaqfu dan l-iskandlu tal-din il-ġlida fiskali. Eh, għax il-vitmi huma verament ċittadini u l-kumpaniji żgħar. Grazzi, Sur Mak, għal-minuta. Grazzi tassaw, Sur Kommissarju. Fl-opinjoni tiegħek il-kompetizzjoni fiskali hija xi ħaġa negattiva? Jiena nemmen illi l-kompetizzjoni fiskali tipproteġi l ċittadini milli ikun hemm dejjem iktar tassazzjoni. fl iżvizzra l kostituzzjoni tipproteġi l-ċittadini minn dan biex anke ma jkunx hemm żidiet fit-taxxa Hawnhekk l-unika alternativa li għandna hija l-kompetazzjoni fiskali biex nipproteġu l-kontribwenti tat-taxxa tagħna. Naħseb li l-approċċ tagħkom huwa wieħed aggressiv u qed jostakola il kummissjoni intom għat tridu tibdlu is-sistema imma m'għandkom l-ebda dritt li tagħmlu din ir-rivoluzzjoni aggressiva. Ma tistawx intom tammu dawn affarijiet inti għamilt referenza għal artiklu 155 li rigwarda s-suq uniku u mhux it-tastazzjoni. Inti qed tuża tattika biex biex iċċaqla ċertu taxxa minn li tmur għal ċertu pajjiżi biex tmur għand pajjiżi oħrajn. Jiena nissuġġerilek illi għandhom tnaqsu rati ta' taxxi u tisforzaw li l-kumpaniji biex jħallsu. Grazzi l-Onorevoli Rozzati, grazzi President, Kummissarju. Il-fenomenu tal-evazzjoni ta' taxxa iwassal sabiex jkun hemm inqas taxxi li jidħlu fil-fidejn il-gvern, fidejn l-istat naqbel li għana nipruvaw nsolvu din il-problema u l-affarijiet nikkonsidrawhom skont is-sitwazzjoni ta' kull pajjiż, hekk huwa l-aħjar mod li nistgħu niksbu riżultati. Jiena lest li naċċetta jekk il-proposta tal-Kummissjoni biex innaqsu dawn l-affarijiet, inkluż il-proposta dwar direttiva għall evażjoni tat-taxxa u direttiva oħra dwar il-koordinazzjoni amministrattiva. L-aktar ħaġa importanti hawnhekk hija id-direttiva ta' vazzjoni ta' taxxa li ibbażata fuq numru ta' strumenti. Fosto strumenti li jirregolaw aħjar ċertu mekkanizmi ta' bejn ta' sistemi ta' taxxi differenti. U anke f'dak li jirrigwarda ċaqliq ta' assi f'pajjiżi oħrajn u anke il-kompens li jingħata lil ċertu kumpaniji. Dawn il-proposti diġa ġew infasla bl-inizjattiva BAPS Flow tal-OECD. Dan kollu jrid ikun f'konformità ma' trattati tagħna mod partikolari il-prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. mandux għalek kolna din l-armonizzazzjoni tat taxxa dawn ir-regolamenti ġodda mandomx ikunu lanqas ta' ostaklu ta' pis għal kumpaniji tagħna. Grazzi l-onorevoli Kofod għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Kommissarju, kollegi, l-ewwel net nixtieq nirringrazzjak tal-li prezentaj dan il-pakkett. Dan huwa pass importanti ħafna biex ikollna sistema ta' taxxa ġusta. Abbada tal pilastri li prezentejt, il-kumpaniji multinazzjonali u l evażjoni fiskali ta' teddida għal-welfare state tagħna u ostaklu għal kompetizzjoni. 2000 euro għal kull persuna kull sena. Dan huwa dak li tiswa il-frodi fiskali triljun euro fis-sena. Din hija xi ħaġa ridikola. Kemm tiswa l soċjetajiet tagħna. Tistgħu timmaġinaw għal xiex nistgħu nużaw dawn il-flus edukazzjoni, xogħol u servizzi soċjali. Għalhekk naħseb li dawn hekk għandna punt kruċjali. Kważi il kompanija multinazzjonali jħallsu 0% fil ta' taxxa u dan għalhekk x'dawl jitfavlu l-istituzzjonijiet tagħna għanna 35 kumpanija multinazzjonali involuti f'dawn it-tax deals illegali. Iċ-ċittadini qegħdin jaraw li din is-sistema hija inġusta. Pajjiżi u kumpaniji li jiksru l-liġijiet iridu jiġu ikkastigati għalhekk x'nistgħu nagħmlu biex insewwu din is-sistema li miksura l-ewwel net trid ikollna iktar trasparenza għaliex għaliex il kumpaniji multinazzjonali jużaw il-diskrepanzi u loopholes li jeżistu bħala rapporter fuq il-ftajim bil-Unjoni Ewropea u l-Svizzera fuq l-iskambju automatiku ta' informazzjoni, naf illi trasparenza hija l-alternativa li għana nażlu. Trasparenza ta' informazzjoni għandha tkun il-bażi li fuqha nibnu din is-sistema. Għalhekk irid ikollna dawn ir-rapporti għal kull pajjiż pubbliċi u dan irridu naraw biex naraw x'tib ta' taxxi qed jitħallsu u naraw li dawn tassew qed jitħallsu. Għalhekk nittama u nitolbok kummissarju biex inti taħdem iktar għal dawn ir-rapporti biex niskuraw li kunem ġustizzja u biex niproteġu il-sistema ta' welfare tagħna u l-bażi fiskali. Grazzi tassew l-onorevoli Ruonen Lerner, jekk joġbok. Grazie tassew, Sur President. Il-Stati membri għandu jkollhom l-kompetenza fuq il-bażi fiskali. Din dan hija dan huwa pjanar fiskali aggressiv. Għalhekk jiena nappoġġa riżoluzzjoni tal-Parlament li għaddiġa adottata f'Deċembru u nitama li dawn jidħlu fil-pakket tal-Kommissjoni. Irid ikun hemm koordinazzjoni aħjar tal-politika fiskali u l-uniku mod kif nistaw neqirdu eh, sistemi fiskali huma ta' benefiċċju għal kompanija multinazzjonali u li huma taħsara għal SMEs. Dan Zuckerberg ta' Facebook f'Diċembru ħabbar illi li serjati ħafna mill-ġitti u l-karita. Dan huwa għat nobli, ta' żgur seta kienet ħallas it-taxxa minn flok, ejja nejnu li biex ikun jista' jagħmel dan. Grazzi l-Onorevoli Ferber għal minuta u nofs. Grazzi tassew, President, Kommissarju, kollegi. L-ewwel u qabel kollox ippermettu li ngħid illi l-kol kemm aħna naqblu li rridu niġġieldu kontra il-kompetizzjoni fiskali inġusta u l-evażjoni tat-taxxa. Jina nixtieq li nara lil dawk li huma f'sitwazzjoni eh, eh, importanti ikunu prezenti, jiġifieri qed nagħmel referenza għal kunsill ma nafx għalfejn mhux qegħdin hawnhekk, dan jindika xi ħaġa. min jidneb għandu xjaħbi u għet eh, jistaħba minn dan id-dibattitu. Il-Parlament jiet hawnhekk biex jisma' l-proposta tal-Kommissjoni, aħna nħossu din proposta miex fid-direzzjoni it-tajba għaliex ikolna sistema iktar ġusta, il-kompetizzjoni ġusta hija tajba. Nilqa dan id-dibattitu u nittama l-istati membri li laħqu ftehim fuq livell tal-OECD tal-inqas jimplementaw l-inizjattiva BEPS u jab anke isaħħuha fil-prattika. Fil Jiena kontraporter fuq il-tax rulings u l-istati membri ma kinux daqstant entuzjasti u laqas rawri li se jimpenjaw ruhom li ser ikun hemm iktar trasparenza fi kwistjonijiet fiskali nittama li l-Kunsill ikun jieħu iktar impenn u jaħdem iktar mal-Kommissjoni sabiex ipoġġi pressjoni fuq l-Istati membri fl-interess tal-kontribwenti fiskali tagħna li l-SMEs u ċittadini niproteġuhom nisibu soluzzjoni għal benefiċċju tagħhom. Grazzi l-Onorevoli Morel għal minuta u nofs. Grazzi tassew, Sur President. Kummissarju Moskoviċi għal illi irridu nieħdu azzjoni malajr kemm jista' jkun. U nieħdu azzjoni li tkun effettiva naqbel il-miżuri li huma proposti dal-ħodu huma mbradubi ta' xejn sinjal tajjeb. Meta nisma' membri ta' dan il-awla jgħidu illi fl-aħħar ksibna xi ħaġa imma li mhijiex biżejjed għax iċ-ċittadini tagħna issa għandhom għajta differenti wara dak li ġara fl-Lux Imma ma nistgħux ngħidu li ma sar xogħol, għamilna xogħol, u dak li ksibna ma konniex naħsbu li nistgħu niksbu ftit ta' snin ilu. Sur Lambers mhix biss kwistjoni tal-Kummissjoni mhux tort tal-Kummissarju Moskovici biss, imma anke tal-Kunsill. Naħseb li dan huwa l-ewwel pass fi vjaġġ twil ħafna. Irridu nħarsu lejn il-futur, irridu nemonizzazzjoni ta' taxxa korporattiva u rridu nqisu wkoll jkun hemm dawn ir-rapporti għal kull pajjiż biex niksbu progress u li jkun hemm ukoll iktar trasparenza. U l-kollegi tiegħi fuq il-lemin nixtieq ngħidilhom li m'hemmx kontradizzjoni bejn il-trasparenza u l-kompetizzjoni, anzi ċertu miżuri għandhom japplikaw għal iktar kumpaniji multinazzjonali hawnhekk qegħdin nitkellmu għal bejn 10 u 15 fil-mija ta' kumpaniji multinazzjonali li jgħu ta' dawn ir-rapporti. Imma fl-istess ħin għandna ngħidu wkoll illi meċin fi direzzjoni tajba, għanna iva jihdu iktar impen u naġlu u kol, imma irridu u kol il-poter li għandu l-Konsil. Sur Morel, għandek blue card taċċetta? Is-Sur Lambers. Sur Morel, la semmejtni, mela, tifimni ħażin, jiena meta qatt illi li wieħed eh, joqgħod attent kif jieħu azzjoni u li huwa importanti eh, rrid tinfisser illi qabel ma tieħu azzjoni trid toqgħod attent imma mhux toqgħod taħsibha u taħsibha u qatt ma tieħu azzjoni illum jew għadha tittieħu azzjoni. Mela, inti xtaqt ċara xi ħaġa u mhux għamel mistoqsija sur l-ammerz Is-sur mora l wieġeb mill-metafora tiegħek minix nifhimhom ma nafx fejn se twassalna. Jekk ħan segwu il-metafora tiegħek ma ħana kien. Dak li qal is-sur Moskoviċi huwa li l-kol kemm aħna għandna l-istess għan. Is-sur Moskoviċi qed jgħid li iva għandna jkollna dan ir-rapport għal kull pajjiż. Inti qed tgħid li għandna nikkun smaw l-għat, imma iva naqbel miegħek kemm irid naraw min huma l-alleati tagħna l-ewwel. Grazzi l-Onorevoli Van Dalen. Grazzi tassew sur President. Il-Kummissjoni qed tmur lil minn dak li hu rispettat fuq livell internazzjonali. fl-Ewropa nistabu f'sitwazzjoni fejn dawn il pjanit mhumiex ser jaħdmu mhumiex adegwati għal livell Ewropew. Ħanna ħafna klim sabiħ, ħafna dejat sbieħ, imma fl-aħħar mill-aħħar dawn kollu irrit jiġi attwat, irid jiġi implementat. Anke il-Kummissarju Vestager semma dawn l-affarijiet fir-rigward tal- tal fiskali ikun iktar faċli li tinkiseb għajnuna anke mill-istat. Għalhekk irid ikollna proposta adegwata jiena pjuttost xettiku ma nafx kemm jista' ikollna kompetizzjoni ġusta b'din il-proposta fuq livell Ewropew. Għalhekk aħna bħalissa nixtiequ li nappoġġaw xi ħaġa fuq livell Ewropew imma nixtiequ li jkun hemm iktar pluralità. Grazzi l-Onorevoli Karas. President, Kommissarju, Sinjuri. L-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tagħna kontra l-evażjoni tat-taxxa il-prassi inġusta fiskali, rakkomandazzjoni tagħna qegħdin jibdew jamlu sens u qed nuħu gost nara dan għandna proposta b'sitt miżuri vinkolanti li qed tiġi proposta mill-Kummissjoni. Dan mhux sempliċement jimplementa rekomendazzjoni tal-OECD, anzi jmur lil minn dan. Dan huwa importanti u neċessarju u nilqaw din it-tip ta' azzjoni aħna nixtiequ illi dawn jiġu implementati malajr kemm jista' jkun aħna naf li għatfadlilna ħafna affarijiet pendenti u ma nafux, għad ma nafux ser jiġri fuq is-CCCTB, għadna għedin nistennew il-proposta, ma nafux ser jiġri fuq il-rapporti għal kull pajjiż pubbliċi għal kumpaniji multinazzjonali għanna suġġerimenti li l-Parlament resta u koll u irridu li innaqsu il-loopholes biex ikunem konformita ma' direttiva tal-VAT. Is-sur langa semma din il-ħaġa kemm il-darba. Irridu niżguraw illi min jidneb iħallas ta' dnubietu u mhux jingħata regal. Irridu naraw illi is illi is-sanzjonijiet li ħalsu il-midimba imorru fil- ma jmorrux fil-bwiet tal-midimba tal stess, anzi jmorru fidejn l-istat. Grazzi, l-onorevoli Kofferati. Grazzi tassew, Sur President. Il-proposti li għanna fil-pakketti li jinti għet eh, t-prezenta naqblu maħħom. Iżda l kontenu tal-pakket ma naqblux miaw, aħna mumiex l-istess ma dawk il-proposti inizjali, immorru li l-inwis minn dak li għet t-proponu inizjalment, iġifiri li kunem ċertu imġiba fiskali li t-rispetta li ċittadini u anka l-imprizi. Dak li għanna nieqes hawnhekk mhux biss il-proposta dettaljata li għattit tasal imma l-ideja li tkun hemm trasparenza fuq punti prinċipali bħal per eżempju rapport tal kull pajjiż. L-indikazzjonijiet tal-OECD dan jagħmluh fl-ambitu tal-revizjoni fiskali. It-trasparenza għandha effett ta' deterrent straordinarju. Nifhem it ħazzib li għandha l-Kummissjoni u li qed taħdem fuq l-evaluazzjoni tal-qabbata tal-evaluazzjoni tal-impatt, imma inti taf illi meta għamilna l-istess ħaġa fuq il-banek wasalna l-konklużjoni illi it-trasparenza ma tostakolax il-kompetizzjoni, anzi issa ħaha. L-istess ħaġa fil-kompaniji irridu nwessaw din l-applikazzjoni l-ambitu tagħha biex ikollna aktar trasparenza. Nżid xi ħaġa oħra. Inti qed tgħid illi Intom tajdu li għanna dan li tissi deċen tissi fuqta. Mela ma tamlux direttiva temporanja għaddu il-proposti fid-direttiva tal-drittijiet razzjonisti u hekk nifrankaw ħafna xhur. U nkunu ukoll konsistenti mal ideja li nieħdu azzjoni fi żmien fuqtu. Grazzi l-Onorevoli Hockmark għal minuta u nofs. Sur President, Naħseb fil-rigward dan il-pakket huwa importanti ħafna illi tassazzjoni tkun ġusta biex niġġieldu l-levitar ta' taxxa illegali u ħafna drabi ninsaw ukoll f'din id-diskussjoni li rridu nkunu kompetittivi. Irridu nkunu ekonomija kompetittiva. U biex inkunet kollox l-Unjoni Ewropea hija l-iktar reġjun intaxxat fl-ekonomija globali. U m'għandniex l-aqwa tkabbir u lanqas l-aktar innovazzjoni u kumpaniji ġodda, din problema li rridu niddiskutu, importanti li din il-perspettiva nżommu għaf moħna meta niddiskutu dawn l-affarijiet. L-Istati Uniti mhux ser jaslu sal-proposti li waslet l-għaljum l-Kommissjoni. Dan għalhekk ifisser illi se jkun hemm problemi ta' kompetittività. Nixtieq nisħaq fuq punt importanti. Jiġifieri, fl-ekonomija digitali mhuwiex faċli li wieħed jgħid fejn qed tagħmel attivitajiet tagħha l-kumpanija, mhux bħal meta kellna ekonomija industrijali. Iridu niffokaw fuq it-trasparenza, il-ġustizzja kif ukoll il-kompetittività. Irridu għalhekk il-Kommissjoni tagħmel iktar xogħol għaliex l-Ewropa mhijiex l-ekonomija kompetittiva li nixtiequha tkun. Grazzi l-Onorevoli Gil għal-minuta. Grazzi President. Kommissarju, għawek għanna moment storiku għoddimna dwar is-sistema tat-taxxi tagħna Issa jew ħanqabdu l-barri minn Irunu jew inkella ser inkomplu b'din is-sistema li stabilixxejna tal-1928 illi ma tirriflettix il-dinja globalizzata li qed ngħixu fiha. U għanna bżon opportunitajiet indaqs għal kumpaniji teknoloġiċi Ewropej illi dawn jiżviluppaw jisiru mexxejja dinjin l-Unjoni Ewropea tkun qoddim fil-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa u huwa ta' disappunt il-fatt li mawx il president Olandiża li dan il-pajjiż għandu l-ħtija ta' dan kollu. Jina nilqa l-proposta tal-Kommissarju għaliex dawn jenfasizzaw il-bżonn li naqsmu eh, informazzjoni dwar it-taxxa fl-istati membri kollha sabiex il-kumpaniji multinazzjonali ma jkunux jistgħu ċaqalqu l-profitti tagħhom f'pajjiżi oħra fejn jistgħu saħansitra jevitaw iħallsu t-taxxi għal kollox. Irridu eh, nifukaw f'affas leġislattiv li jippermetti lil Eh, kumpaniji multinazzjonali għamlu hekk, allura rridu nimlew dawk il-vakuni legali li hemm u hemm bżonn ukoll li jkollna lista ta' rifuġi fiskali li jkun pass importanti f'din il-ġlida. Fuq it-Times tal-bieraħ kien hemm rapporti dwar ehm, ċertu ftejmijiet pereżempju bħalma kien hemm mal-Google u daw mux ħaġa stramba jkun hemm manka ma, ma Shell, ma Royal Dutch, ma AstraZeneca, dawn ma kollha kumpaniji li ma ħalsux taxxa korporattiva fir-Renju Unit fl-2014. Ma kisru l-ebda regola, imma aħna issa dina rridu nibdluha din il-biċċa tax-xogħol għal benefiċċju taċ ċittadini kollha tagħna. E, Nitlobkom timxu mal-ħinijiet għaliex għandkom ċertu ħin allokat u għanna ħin limitata diskussjoni tagħna. L-Onorevoli Murexan. Grazzi, Sur President. Inti verament qed tkun ġeneruż bil-ħin li qed tallokanna dal-għodu. Eh, kummissarju kollegi, jina jkoll nilqa deċiżjoni tal-Kummissjoni fuq il-pakket ta' taxxa korporattiva illi eh, kien ilu biex jasal. Jina nilqa wkoll it-tnedija mill-ġdid tal-bażi korporattiva konsolidata illi kienet diġà introdotta fl-2011 imma ma sarx biżejjed biex tkun infurzata fl-istati membri hemm bżonn iżjed progress u pass iżjed maġġel. Sissa l-kumpaniji multinazzjonali kbar kellhom vantaġġi fiskali fuq intrapriżi żaru medji dan diġà ntqal, il-Kummissjoni għandha rwol importanti fl-twitti tri għal opportunitajiet indaqs bejn eh, l-intrapriżi żaru medji l kumpaniji kbar. Dan huwa bżonn jussa biex ikun hemm ambjent ehm, kummerċjali aħjar fil-suq intern l-intrapriżi saru medji joħolqu ħafna impjiegi fl-Ewropa għalhekk li konna sistema ta' taxxa kooperattiva ġusta għal kulħadd qed inħarsu wkoll l-impjiegi hawnhekk fl-Ewropa. Barra minn hekk il-ħolqien ta' impjiegi ġodda u kollu importanti għall innovazzjoni biex noħolqu impjiegi fil-futur. Bek biss il-vantaġġ kompetittiv tal-Ewropa nkunu nistgħu nassiguraw. L-istabiliment ta' kumpaniji transkonfinali jista' jsir billi jkun hemm opportunitajiet indaqs fl-Ewropa kollha. Sissa l-e-commerce transkonfinali fl-Ewropa għadu jista' jiġi eh, estis u faċilitat bekk verament ikonna eh, għodda utili għassu intern għasni li ġajin. Grazzi. Grazzi ħafna u grazzi tal izamajt maħinek. L-Onorevoli Tang. Grazzi, Sur President. Iva, fil-fat verament hemm opportunità storika għawek illi fl-aħħar intemmu din l-industrija tal-evażjoni tat-taxxa. Tina industrija li ma twassalx għal kompetizzjoni ġusta bejn eh, l-istati membri, le laqas xejn din l-industrija tuża il-taħwit li hemm fil-ġiet eh, tat-taxxi fejn l-akbar kumpaniji biss jibqaw ħajjin u dawk eh, ma jħalsux il-parti li supposta ħalsu tat-taxxa. Allura jena nilqa din il-proposta tal-Kommissjoni u sorpriż anka bil fatti li mawx rappresentanza tal-presidenza olandiza hekk. U nixtieq nagħmel ukoll ċertu kritika. L-ewwel net dwar F'dawn il-proposti hemm inċentivi għall-Istati membri biex jagħmlu sforzi naqsu t-taxxi u mistoqsija l-Kommissjoni. Ġara mill-idea illi ikun hemm żida fit-taxxa minima. U jekk din il-proposta Eh, tressaq modi kif eh, nevitaw il-levizjoni ta' taxxa. Ħajkun hemm metodi ġodda li ser joħorġu bihom biex jevitaw it-taxxa u żgur li hemm bżonn rapportar pajjiż pajjiż biex insolvu din il-problema darbal dejjem. Grazzi l-Onorevoli Balz. Grazzi President. Kommissarju. Mill-perspettiva tal- eh, PPE tajjeb li l-Kummissjoni segwi r-rakkomendazzjonijiet tal-OECD. E, Fejn titħol il-koordinazzjoni tat-taxxa l-Ewropa mhijiex gżira, rridu nħarsu wkoll x'qed jiġri fuq livell internazzjonali sabiex nassiguraw l-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej. Irridu nassiguraw ukoll illi mhux l-Ewropa biss qiegħda e, fuq quddiem ilma illi jkun hemm pajjiżi oħra u kol, stati membri oħra u kol li jkunu fuq qoddim sabiex verament ikun qed insegu rakkomandazzjonijiet tal-OECD. Aħna nilqaw il-fatt li l-Kommissjoni ser toħroġ b'miżuri ġodda biex nindirizzaw din il-problema tal-evażjoni tat-taxxa. U aħna ħerqana li intom fil-fatt implementaw dawn il-wedit li ħatamlu u nittama li intom fil-Konsill sur Kommissarju tajnu l-Istati membri eh, jilħu il-konsens li hemm bżonn. U b'dan l-approċ ta' rapportar pajis pajis, dana jitlob ukoll li nassiguraw li kunem skambju ta' informazzjoni bejn l-autoritajiet ta' taxxa. Tajjeb ukoll li l-ambitu tal-implementazzjoni tjiffoka fuq il-kompaniji multinazzjonali wkoll. Naħseb illi memx għalfejn, ma nix għalfejn ikon nizjet rapportar burokratiku, għanna bżon regoli eħjar u element ta' proporzjonalità. U l-Kummissjoni għattajt li favur dan l-approċ. Allora naħseb li b'mod ġenerali il-rapportar jippermetti l-intraprizi zaru medji jifmu xibdew il kumpaniji multinazzjonali b'dan l-approċ li ħadu biex huma wkoll ikunu kontra din l-evażjoni tat-taxxa. Aħna smajna ċar riċentament ma' Google, allura dan jitlob minna li nagħmlu eh, passi maġla dwar f'dak eh, li huwa koordinament. Allura qed nittamaw li l-Kummissjoni twittitri għal Common Tax Base. L-Onorevoli Jauregui Tondo. Iva, grazzi President. Naħseb illi l-maġġoranza tan nies li għawek huma favur il-proposta ta' Sur Moskovici. Għana favur illi niġġieldu din l-evażjoni fiskali li twassal għal nuqqas ta' effiċjenza ekonomika u ġustizzja soċjali. Pero din se tkun għanna triq twila u d dimna se għanna triq twila u diffiċli. Hemm żewġ ostakli prinċipali nixtieq nitkellem. L-ewwel wieħed hija tawek f'din is-sala eh, f'ħafna mill-gruppi politiċi tawek illi e, jitkellmu fuq il-kompetenza fiskali tal-Istati membri palli kieku dinija kompetenza ġusta għal-jom minn perspettiva tal-Istati membri. Jina qed nifhem il-kompetenza fiskali għandha tkun tajba u għandha tkun legali. E, Però eh, ma nistax nifhem, ma nistax eżatt nifhem kif din tista' tkun leali f'suq intern fejn għandek pajjiżi li għandhom l-istess munita mhux qed nifhem dan l-element ta' kompetenza lejali. Imma tem problema oħra ħafna stati membri illi ma eh, jammettux li l-Kummissjoni għandha rwol importanti sabiex toħloq aġenzija tat-taxxi illi tiġġieled din l-evażjoni tat-taxxa. Dawn huma żewġ ostakli prinċipali. Grazzi l-Onorevoli Regner. Grazzi President. Komissarju? Il-pakketta riformi tat-taxxi skur illi huwa eh, element importanti sabiex ikonna iżjed ġustizzja fiskali. Kollox irid ikun indaqs kemm ċittadini u kemm kumpaniji, allura għandna bżonn sistema uniformi Ewropea dwar it-tassazzjoni. Kumpaniji multinazzjonali pal pereżempju l-McDonald's ma nistawx nikkonsidrawha bħala eh, kumpanija waħda dik hija kumpanija li għandha ħafna eh, franchises imma uh, fil-proposta tija kien għannu tajt li hemm ċertu nuqqasijiet u kien hemm nitkellem dwarhom daw, għandna bżonn iżjed imbuttatura, għandna bżonn iżjed trasparenza u rapportar pajjiż pajjiż. Jina eh, tkellimt mal-ambasċatur Olandiż li jessigurani li la darba l-evalwazzjoni tal-impatt tkun disponibbli il-Kummissjoni il-Presidenza Olandiża ser eh, jindirizzaw din il-kwistjoni u mhux sar iħalluha sempliċement fidejn ir-regoli tal-OECD hekk kif hemm fil program tal-Presidenza. Jina laqas ma rajċi proposti dwar il-patent boxes u nixtieq xi proposti dwar dawn. L-Onorevoli Zani. Grazzi. Sur President, Kommissarju. Naħseb nistgħu ngħidu illi il dan il-pakket illi qed tipproponi l-Kummissjoni il miexi fid-direzzjoni tajba u jina nieħu gost b'dan. Għaliex għedni f f'pożizzjoni li b'mod pubbliku dejjem nistgħu ngħidu iżjed u nisħu li aħna qegħdin eh, nagħmlu ħidma biex naraw li l-kumpaniji kollha jħallsu it-taxxi. U dan issa finalment jista' jiġi implementat. Issa dwar ir-rifuġi fiskali U hemm ukoll il-kwistjoni tal-drittijiet ta' proprjetà intellettwali li mhumiex inklużi u dan għandhom ikun inklużi. U ma nistgħux nitkellmu aħna dwar kompetittività fl-Ewropa jekk il-kumpaniji multinazzjonali se jibqgħu ħalsu biss 30% tat-taxxi. Allura qed ngħidu illi hekk l-intrapriża żaru taħalsu qed iħallsu 30 darba iżjed taxxi. Il-kontribwenti fl-Ewropa u ma dawk li ħalsu l-istess ammont ta' taxxa bħall oħrajn Jekk iġebkom nitlobkom biex iżommu mal-ħin għaliex f'nofsinhar iridu nagħtu il-mikrofonu lil President tal-Estonja għal sessjoni speċjali ngħaddu issa għall onorevoli Maleti ċar minuta. Zahvaljujem predsjedavajući. svaka konami. Grazie, President. Għanna bżon pakket ġdita trasparenza fit-taxxi u eh, importanti li dan imbagħad jiġi implementat. L-Istati membri għandhom bżon jermonizzaw il-liġijiet ehm, fiskali tagħhom. Dan il-pakket għandu tlet miżuri prinċipali illi verament ehm, bżon jiġu implementati jekk irridu niprevjenu l-evażjoni tat-taxxa. L-ewwel net l-Istati Membri jridu jikkoordinaw bejnietom Imbagħad irid ikun hemm titjib fl-effiċjenza fiskali u anka miżuri oħra. Ma ridux li l-istati membri joħolqu piżijiet ġodda ta' taxxa lil dawk l-istati membri li ħalsu dak li supposti ħalsu. Issa mistoqsija sur Moskovici. Peress illi inti ehm, ħabbart l-introduzzjoni ta' CCTB nixtieq nkun nafx miżuri beħsibkom timplementaw biex din is-CCTV tkun introdotta b'mod effiċenti. L-onorevoli illi imiss. Sur President, meta b'dan il-qafas ta' CCTB, il-Kummissjoni fukad mod partikolari fuq l-iskambju automatiku ta' informazzjoni bejn l-Istati membri dan bilan illi eh, titnaqqas l-evażjoni tat-taxxa l qed taffettwa tant stati membri. l-evażjoni tat taxxa u l-frodi fit-taxxi minn kumpaniji multinazzjonali bżonn bżon li kunem skambju ġust ta' l-informazzjoni tinduża minn kumpaniji multinazzjonali. Bekk nappoġġaw ftit dawk l-istati membri illi qed ibatu minħabba riċessjoni fil-waqt illi l kumpaniji l-kbar ma jħallsux il-parti illi missa ħallsu tat-taxxi il-kumpaniji multinazzjonali għandhom ħalsu it-taxxi f'dawk il-pajjiżi fejn jiġġeneraw il-profitti tagħhom biex ma jkunx jistgħu jibqgħu jaħarbu għal rifuġi fiskali bħal pereżempju l-Olanda jew il-Lussemburgu fejn kellna l-iskandlu tal-Lux Leaks. Grazzi. Onorevole Flanagan. L'onorevole Flanagan. Non ha chiesto la parola.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 irridu narfu illi għawek qed naraw eh, namlu pass il qoddim dwar l-ugwaljanza fil-tema fil tal-taxxa. L-istati membri wkoll għandhom rwol importanti ħafna jiena nemmen li għandu jkun hemm eh, sussidjarjetà. Però irridu wkoll ehm, natu prominenza l-suq intern d-dim il-kumpaniji eh, kbar illi qegħdin itelfu mill-iżvilupp tal intraprizi żaru medji. Inti sur kummissarju ippreżentajt din il-proposta u naħseb illi din it nittama li tiġi implementata darba l dejjem għaliex bżonn li nimplementaw dawk li niddeċidu u nittama li l-Komissarju jismani wkoll. Sur Komissarju jiena maġa l-Komissjoni taf kemm tiġġenera rabja il-fatt li l-Komissjoni ehm, timplementa dawn ir-regoli fiskali verament mod strett u mbagħad affarijiet oħra jimxu tant bil-mod. U naħseb li ċertu affarijiet li proponejtu ma tajbin il-fatt li pereżempju il- li rritu maqfu imma naħseb illi inti Awek edda t-prova t-implementa għaffas tal-G20, ma dana ma jinkludi xċert affarijiet pal per esempio il-patent boxes. Allura għanna bżon approċċi zjet ambizzjuż, għan bżon il kumpaniji jispiegaw fejn qed iġġeneraw profetti tagħhom pajjiż pajjiż biex ma jkunux jistgħu jqogħdu ċaqalqu dawn il-profetti li jkun hemm per eżempju rata fissa tal-taxxa għal kumpaniji u għalek importanti illi il-Kommissjoni u l-Parlament naħdmu fl-imkien biex ikunu nistaw eh, nimbuttaw daqxejn il-qoddim din il-ġrida. Ma nabżon il-kooperazzjoni ta'kom. L-aħħar intervent l-Onorevoli Limis. Grazzi il- Kommissjoni ħabbret illi ser tiġġielet il-evazjoni ehm, tat-taxxa ta' kumpaniji multinazzjonali. Din il-proposta għandha effetti ma limitati meta nħarsu lejn l-iskala ta' din il-problema u ma nafx il-qoddim kemm jina xina ntaffu mill-problema. Fil-prattika ma milna xejn biex nassiguraw li it-taxxa ser titħallas fejn jiġi ġenerat il-profit. Rajna dan il-pakket ta' proposti li inkludi wkoll id-direttiva sabiex navitaw l-evażjoni tat-taxxa li huwa mirat għal ħarifa tal-2016 Issa jdu żommu f'maħna l-implementazzjoni ta' dan kollu ser jieħu tliet snin. Allura qed naraw hawnhekk li hawn tul ta' żmien qudiemna x'nistennew illi ma nistgħux naċċettaw il-drittijiet taċ-ċittadini fl-istess ħin qed inkomplu nafġu fuqhom jekk il-Kommissjoni verament għandha rrida li tagħmel dak li qalet tittieħu deċiżjonista. Naddi l-kelma sa l-Komissarju Moskovici biex jwieġeb. Grazzi. Grazzi, onorevoli, grazzi ta' dan il-dibattitu għawek smajna mal-50 intervent dwar ħafna kwistjonijiet differenti naf li għawekka għallajanzi politiċi differenti, u opinjonijiet differenti, ma kulħadd qed jaqbel dwar il-bżonn illi niġġieldu l-evażjoni tal-taxxa. U għana jekk nixtiequ nagħmlu b'dan il-pakkett rridu nagħtukom iżjed għodot sabiex nfasslu sistema tat-taxxa iżjed ġusta kemm fl-Unjoni Ewropea u anka fuq livell internazzjonali. Aħna se inkomplu naħdmu flimkien sabiex is-sistemi fiskali naddattawhom għall isfidi tas-seklu 21. Tant smajt interventi li ma nistax nikkumenta fuqhom kollha, però ħana xi ftit kummenti. Mela għal dawk li ma ftit imħasba, nixtieq nassigurakom dwar l-impatt ta' dan il-pakket fuq il-kompetittività ta' kumpaniji Ewropej. Sar ikun hemm iżjed ġustizzja, sar ikun hemm eh, trasparenza fiskali u dina ma tmurx kontra l-effiċenza eh, ekonomika. Rajna għawek eh, passi kontra l-evażjoni tat taxxa u l-Unjoni il-Kummissjoni Ewropea mhijiex waħedha f'din il-ġlieda. mal-mitt ġurisdizzjoni ta' taxxa illi ħadun pen għal rekomendazzjonijiet tal-OECD fil-qawolja tal-G20. Allura dawn ser ikun implementati fuq livell tal Unjoni Ewropea u naħseb hekk il-kumpaniji tagħna ser ikollhom ċertezza legali ikbar, ser ikollhom inqas pis amministrattiv u sistema ta' tassazzjoni iżjed ġusta. Dan il-pakkett jaħdem fl-interess tal-ġustizzja u tal-investiment. Kif eh, kien hemm min qal, issa il-ballun qiegħed f'saqajn l-istati membri u jina nemmen li daw juru rida tajba. Issa jina minix eh, innoċenti, naf li hemm ċertu konsens u hemm ċertu pressjoni qawwija minna ħanka tal-pubbliku ġenerali. Dawna u rew rida tajba illi fi żmien seba xur ikun hemm eh, skambju automatiku ta' informazzjoni dwar il-sentenzi li joħorġu dwar it-taxxa. Iridu nassiguraw li kun hemm unanimità u dejjem hija sfida kbira illi 28 stat membru jaqblu b'mod unanimu, però nista' nassigurakom jiena ħan offri l-appoġġ tiegħi u dedikazzjoni tiegħi kollha fiħdan il-Kummissjoni u ser ikolli bżonn l-appoġġ tagħkom u ser ikolli bżonnkom tagħmlu pressjoni politika ma tistgħux iċċedu tidu iżommu dan l-ispirtu ta' riforma. irridu nassiguraw illi ikunem ċertu segwitu illi il-klimi li najdu finalment nitrasformaw f'azzjonijiet. Krem ħafna li tkellmu dwar rapportar pajis pajis. U krem ħafna illi sejħu sabiex dawn ir-rapporti ikunu pubbliċi. Ħan repeti, dan nixtieq narah isir, mhux qed ngħidu sempliċiment biex inkun attu, verament nixtieq narah isir. Però nixtieq li tkunu prattiċi, iva għandna bżonn trasparenza, għandna bżonn li dawn ir-rapporti jkunu pubbliċi, iżda dawn ma jistgħux jimminaw il-kompetittività u l-investiment, mela ejja nkunu realistiċi. Min għada stess għandna bżonn nibdew nħarsu lejn skambju ta' informazzjoni bej autoritajiet ta' taxxi skont ir-rekomendazzjonijiet tal-OECD. Iżjed il-qoddim din is-sena sar ikollna ċans anka nerġgħu niddibattu eh, dan is-suġġett, aħna ħadna nota ta' dak kollu li smajna f'din is-sala. U forsi nista' nikkonkludi billi nagħmel referenza għal eh, xi ħaġa li semma s-sur Lamberts forsi xejn spiritu umoristiku u għatkellem dwar l-azzjonijiet preliminari li waslu mbagħad tal-azzjonijiet ġenwini ta' mħabba. Din kienet metafora, però huwa veru illi ħafna drabi dan il-foreplay kim sejjaħ eh, huwa meħtieġ biex imbagħad tasal għal konsumazzjoni vera u żgur li l-Franċiżi tajbin biex jagħmlu dan għaliex għandhom waħda l ola rati ta' twelit fl-Ewropa. Iżda l-imħabba u l-politika mhumiex forsi l-istess ħaġa, allura hija ma' ma nasaġerawx b'din il-metafora. Meta nitkellmu dwar politika hemm bżonn illi nieħdu azzjoni malajr. Grazie. Grazie, Kommissarju Moscovici. Grazie il Kommissarju Moscovici.